skont regola 74 tar-regoli ta' proċedura ta' dal-Parlament. Żewġ dikjarazzjoni bil-miktub iffirmati eh, għandhom il-firma tal-maġġoranza biex biex eh, jappoġġjaw il-pjantazzjoni u biex għatneħija tal-armi. tal armi dawn huma iffirmati mis-Sur Valesa, is-Sur Botikofer, is-Sinja Kronberg u s-Sur Silvestris u s-Sur Zemke. Mbagħad għandna dikjarazzjoni ħarbin miktu fuq il-Ġurnata Ewropea kontra il-bullying u violenza fl-iskerjel. U di ppreżentata minn diversi onorevoli membri, is-Sur Kumustokos, is-Sur Alvaro, sinjur Angelilli, is-Sinjura Badija Jkuxe u s-Sur Taylor. Daw jiġu pubblikati fil-minuti bisimhom u bl-ismijiet ta' dawk li firmaw. Għaluli wkoll li l-onerfoli membru jixtieq jitkellem. Is-Suvazenska għandu l-kelma. Grazzi President. Grazzi President. Grazzi President. Nixtieq ringrazzja l kulħadd li firma din id-dikarazzjoni. Inizjattivi bħal dawn għandhom bżonn fiduċja u għanna naħdmu id fit biex niprofaw neħilsu l-dinja minn armi nukleari. Din id-deklarazzjoni bil-miktub hija biex turi li din hija e, tifkira mill-passat u għanna nneħħuhom u nneħħuha għal ġenerazzjonijiet tal-futur. Hemm ħafna punti fejn daw l-affarijiet għadhom għaddejjin, allura hemm periklu kbir illi din, l-arma nukleari tista' tiġi fid-dejn nies eh, illi ma nkunux nafuhom u li mhux suppost ikollhom din l-arma u allura nittama li l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi għal dan. M'għandniex ikun hemm biża ta' żbalji. Għandna dover, għandna responsabilità lejn l-elettorat tagħna u lejn il ġenerazzjonijiet futuri għana naħdmu fisem u ġieħ il-futur. Grazzi ħafna, grazzi ħafna ta' dan. Issa numru 28 dwar il-ġurnata eh, Ewropea kontra l-bullying u violenza fl Madwar tleġġi matilu, f'Karolina, eh, eh, anzi Karolina, eh, tifla tal-tfajla tal-iskola, ikkommettit suwiċidju illa li mafel xieċiziet tiffaċja tiffaċċja bullying u violenza fl-iskola tagħha minn stess dan huwa fenomenu li jidher illi kull ma jmur qed jiżdied u dan huwa fenomenu li jinkwetana, fenomenu ta' violenza psikoloġika violenza fizika, violenza verbali, illi qed isir kun ma jmur eh, allura qed isir kun ma jmur importanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' komunikazzjonijiet tal-ġurnata tal-lum qed isir fenomenu ta' tħassib kbir u allura għandna din il-ġurnata Ewropea biex nissiltu kontra din it-tip ta' violenza fl-iskejl u l-mira tagħna huwa li neliminaw li neliminaw kull vittimizzazzjoni fl-iskejjel. Kulħadd għandu jagħti l-appoġġ tiegħu għal dan din l-inizjattiva, aħna bdejna battalja ma ridu nilpol gwerra. Grazzi jekk joġobkom ifmu ippruvaw issimaw naqra fuq daw id-dikarazzjonijiet bil-miktub nishtiq l-inġibilkom għall-attenzjoni ta'kom deċizjoni plenarja aħna adottajna Eh, bidla kbira fid-dikjarazzjonijiet bil-miktub. Jiena s-senni armajna għekka għal ħafna żmien f'din il-kamra jiena naf illi hemm bżonn iż-żmien biex in verament ikunu konxi b'dat tibdil għalhekk jina għalek jina kelli eh, tajt ħafna attenzjoni fuq din id-deċizjoni ġiet adottat mill-plenarja. Fil-passat kont tista' tiffirma misfel imma il-kollegi jibqgħu jgħidu għaliex qegħdin hemm l-affarijiet fuq il-mejda biex niffirmaw taħt ir-regola wieħed ngħid tlieta aħna minn aħna provajna ambitu wiesa ħafna fuq id-dikjarazzjoni bil-miktub. Is-servizzi ħarġu b'dokument wiesa ħafna wkoll illi intbat lil kollegi jekk intom ma tmantkomx issa fuq l-aġenda propja kif joġobkom. Hemm bidla waħda fl-aġenda. Ah, point of order, mela, l-ewwel nixtieq nitkellem fuq dan il-punt u mbagħad nagħtik il-kelma fuq il-point of order.